li kienet waqfa nkomplu bis-sessjoni u l-aġenda issa suppost għandkom l-aġenda li eh, u l-minuti wkoll ta' disaw tal-10 ta' Mejju ma nafx kem x'oġġezzjonijiet minħabba li ma m'għandkomx oġġezzjonijiet